illi ħajkun ukoll par membru ta' delegazzjoni tal-Assemblea Parlamentari Euro Latina Amerikana mela Beck is-Sur Schulz huwa maħtur. Għanna ukoll aħbar oħra illi dokument illi fil-fat skont l-artiklu 216 paragrafu 4 dan jista' jkun appoġġat sakemm fil-24 sija ma jkunx hemm aġġezzjonijiet dan id-dokument jistgħu jsibuh ukoll fil fuq is-sit tal-internet tagħna and Direct. It-tlieta sinjuri skont l-art ir-regola